U issa ngħaddu minnu fiħ għal tqarrija mill-Kunsill u l kommissjoni fuq relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera. Il-konferenza tal-Presidenti għablet li misser jkun hemm proċedura u jew laqqas karti blu għal din għal dan id-dibattitu. Fisem il-Kunsill nisimaw l-ewwel sur Kurkolas. Mr. President, honorable members, the President, membri onorevoli, riżultat tal-referendum Svizzeru tad-9 ta' frar fir-rigward l-immigrazzjoni tal-massa waslet situazzjoni taħraq. Wara l-żviluppi reċenti ta' dawn l-aħħar 20 sena fejn il-poplu Svizzeru approva l-moviment ħieles tan-nies mal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea, r-riżultat ta' dan ir-referendum aħħari ma kienx favur il-moviment ħieles. F'din l-okkażjoni il-poplu Svizzeru maġġoranza żgħira deċida li jibdel il-Kostituzzjoni tiegħu u jintroduċi minn ġdid fi żmien tliet snin tad-data tar referendum kwoti għal residenza u permessi ta' ħidma għal barranin li tinkludu wkoll ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Wara l-adozzjoni tar-reviżjoni ħaddiema oħra tal-frontieri impjegati kif ukoll il-familji tagħhom ser jiġu effettwati minn dawn il-miżuri. Barra minn hekk, l-artiklu ġdid tal-Kostituzzjoni Svizzera tipprojbixxi l-konklużjoni ta' ftehimiet mal-Unjoni Ewropea u tobbliga l-Gvern biex jinnegozja me ġdid l-ftehimiet internazzjonali li jistgħu jkunu kontrari għad dispożizzjonijiet ġodda. Id-dispożizzjonijiet ġodda huma kontra fiċ-ċar tal ftejim tal-Unjoni Ewropea mal-Iżvizzera tal-2002 fuq il movement ħieles tal-persuni. Sabiex ikunu konformi mal-artiklu l ġdijt tal-Kostituzzjoni Svizzera, l-Iżvizzera trid titlob għal negozjar mill-ġdid ta' dan il ftejim sabiex bekk jippermetti li jkun hemm l-introduzzjoni mill-ġdid tal-kwoti. Għalina l-Unjoni Ewropea, il movement ħieles tal-persuni hija waħda mill-erba pilastri li sejjes is-suq intern. Dawn l-erba libertajiet huma xi ħaġa li ma nistgħux ngħaddu mingħajrha. L-Iżvizzera f'dawn l-aħħar 20 sena ħadet sem f'numru ta' oqsma tal-suq intern tal-Unjoni Ewropea u kienu esprimaw ix-xewqa li jiftħu negozjati f'oqsma oħra. Fid-dawl ta' dan il-proċess, l-Iżvizzera ma tistax tistenna li l-Unjoni Ewropea toqgħod bideja fuq zaqqa ma tagħmel xejn u taċċetta l-moviment kontra l-moviment ħieles tal-persuni. Hemm komplikazzjonijiet oħra. Il-moviment ħieles tal-persuni bħala ftehim huwa marbut ma' karawżola giljottina b'sitt ftejmijiet oħrajn importanti ma l-Iżvizzera li tkopri interalja l-trasport blajru, bl-art, il-kummerċ, l-prodotti agrikoli u xiri pubbliku. Jekk il-moviment ħieles bħala ftehim jiġi mitmum il-pakket kollu jisfaxxa. Barra minn hekk il-ftehim huwa marbut indirettament għall-Assoċjazzjoni tal-Iżvizzera għall aki ta' Dublin u anke hija kwistjoni li titterġa' tiġi żeminata jekk il-moviment ħieles tal-persuni jiġi ristrett. Hemm ħaġa oħra marbuta mal-protokoll li jestendi l-ftehim ta' moviment ħieles mal-Kroazja dan għadu maġiġ iffirmat u diffiċli naraw kif l-Iżvizzera tista' tiffirma dan id-dokument fid-dawl ta' dan ir-referendum. Fil-waqt illi ma kienx hemm notifika uffiċjali ta' din il-kwistjoni u għadna marċevejna xejn mill-Gvern Zvizzeru, hemm sinjali li l-firma ma tistax ma nistax nistennaw aktar probabbli ma nistawx naċċettaw diskriminazzjoni bejn l-istati membri li uħanamlu l-sforzi kollha biex dan il-proċess nevetaw. Aħna rbatna l-parteċipazzjoni tal-Iżvizzera mal Erasmus Plus ma l-Orizzont 2020 pala programmi tal-Unjoni Ewropea u ridna sem u kol tal-Iżvizzera fil-movimenti l istat persuni Fid-dawl tal-referendum u pendenti il-notifika tal-Iżvizzera fil rigward il-firma ta' dan il-protokoll, il-Kummissjoni bdiet il-rounds li mis ta' negozjati. Palma jafu l-membri onorevoli, l-Unjoni Ewropea mill-2008 għal-għawn provat tagħmel relazzjonijiet mal-Iżvizzera fuq livell ġdid. Dan ifisser li s-sistema komplessa ta' iktar minn 120 ftehim settorjali mal-Iżvizzera laħaq il-limiti tiegħu u minn tal-inqas irid jimxi id fit ma' qafas istituzzjonali. Dan il-Parlament appoġġa dan l-approċċ. Fi riżoluzzjoni ta'kom tal-24 ta' Mejju 2012 appellajtu għal progress biex nżibu soluzzjonijiet għal kwistjonijiet istituzzjonali pendenti. Wara numru ta' taħdidiet esploratorji u snin sħaħ ta' dawn fil-Settembru tal-2013 il-Kummissjoni batet abbozz ta' mandat fuq ftehim istituzzjonali dwar relazzjonijiet mal-Iżvizzera li ġie maqbul fuq livell tekniku. Il-Kunsell issa tikkonsidra kif dan il-mandat se jmexxih il qoddim wara ir-referendum tal-Iżvizzera. il kunsill ser ħares mill-qrib iktar xogħol mal-Iżvizzera fir-rigward l-implementazzjoni tar-riżultat ta' dan ir-referendum. L-Iżvizzera informat informatna li ser tibat pjan ta' implementazzjoni bħala segwitu ta' dan ir-referendum sa' Ġunju u ser taġixxi korrispondentement għal leġizlazzjoni tagħha skont kif timxi s-sena. Nistennew dan il-pjanijiet biex jiġi implementat referendum u biex nirreflettu fuq passi ulterjuri minnaħa tagħna. President, membri onorevoli, permettu li nikkonkludi billi namel taqsira ta' situazzjoni. Fil-waqt illi nirrispettaw il-deċiżjoni li ttieħdet mill-poplu Svizzeru, ir-relazzjonijiet tagħna mal-Iżvizzera ġew provati sinifikantament minħabba riżultat ta' disa ta' frar tar referendum Svizzeru u nilqaw il fat li l-Svizzera konfermat wara r-referendum li ser tirrispetta l-obligi internazzjonali tagħha taħt il-ftehim konkluż l-Unjoni Ewropea tkompli temes importanza kbira għal relazzjonijiet sfiqa u dejjema ma l-Svizzera u għed nibdew nfittxu soluzzjonijiet ta' malajra din is-sitwazzjoni diffiċli korrenti. Dan ħajħol ħin iżda rridu nirrispettaw il-prinċipji tagħna stess u ma nistawx natu lok għal approċ imnaqqar tal-integrazzjoni Ewropea. Il-moviment ħieles tal-persuni u tal-ħaddiem għandu jiġi mħares bħala wieħed mill-drittijiet, bħala wieħed mill-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kurkulas. Es spricht nun... Grazzi, Sur Kurkulas. Issa fisem il-Kommissjoni Ewropea, Sur Andor. Membri onorevoli, Ministru, nixtieq ngħid dwar l-iżviluppi reċenti ta' referendum tal u tad-9 ta' frar. Palma tafu la fejn tal-Moviment Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera jagħti l-possibilità li ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-familji tagħhom id-dritt li imorru l-Iżvizzera jkollhom residenza hemmhekk u jkollhom attività ekonomika bħala ħaddiema impjegati jew inkella nies li jaħdmu għar rashom u dan ovvjament huwa dritt korrispondenti anke għal ċittadini Zvizzeri fl-Unjoni Ewropea. Madwar 450.000 ċittadin Zvizzeru jiżerċitaw dan id-dritt li jaħdmu u jgħixu fl-Unjoni Ewropea u kważi 1.2 miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea jgħixu fl iżvizzera u iktar minn 250.000 ruħ jimxu mill-frontiera tal-Unjoni Ewropea lejn l-Svizzera u lura fuq bażi ta' kuljum l svizzera hija interkonnessa mod qalil mal-ġirin tagħha fir rigward l-infrastruttura, il-kultura u rabtiet tal-familja. L-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera huma marbuta ma' tużani ma' ħafna ftejmiet bilaterali u dan jagħti aċċess ta' privileġġ għall-Iżvizzera fis-suq intern u jipromovi l-iskambji kummerċjali u personali mal-Unjoni Ewropea. Dawn kollha ġew konklużi bbażati fuq fiduċa reċiproka, interess u reċiproċità. Madanakollu l-vot popolari ta' disa ta' frar jappella issa li il-moviment ħieles issa jiġi perikolat. Għalek l-autoritajiet Zvizzeri u l għalunna bħala kommissjoni li għandhom zonħin biex jirreflettu u biex dajraw kif dan ħajġi implementat. il konsil Federali Zvizzeru ħa minn tal-inqas tliet snin sa tliet snin biex implementa dan il-vot, ġifiri m'hemmx kriżi enormi immedjata. Sa dan ettant, nixtieq nkun ċar fuq dan, iż-żewġ naħat iridu jkomplu jżommu mal-obligi tagħhom taħt il-ftehimiet eżistenti. Pakta sunt servanda, hekk kif jgħidu. Patt huwa patt u implementazzjoni selettiva jew inkella li toqgħod tażel dak li jaqbillek mhix għażla possibbli. Il-Kommissjoni lesta ta' tiwiden il-proposti tal-Iżvizzera li issa qed jiġu konsidrati u li għadna ma rajniex. Issa l-mazz video. Il-marġni ta' manuvri tagħna huwa limitat ħafna. Il-qofol tal-prinċipju tal-moviment ħieles tal-persuni huwa l-ġobla ta' xewka ta' relazzjoni tagħna huwa dritt fundamentali, mhix negozjabbli kif uħud jippruvaw jemnu Huwa diffiċli ħafna nobsru kif il-kwoti ta' migrazzjoni u l-preferenza nazzjonali tista' tkun kompatibbli mal-ftejm fuq il-moviment ħieles ħieħ tal-persuni minar li aħna tikonna mal-Iżvizzera. Il-kwoti huma kontra l-prinċipju tal-moviment ħieles u l-prinċipju tal-moviment ħieles mhux biss huwa parti essenzjali tas-suq intern li ma nistawx niddiżakopjaw mill-libertajiet l-oħra imma huwa fil-qofol ta' relazzjonijiet tagħna mal-Iżvizzera. Pakket huwa pakket ma nistawx ikollox, ma jistax ikollok kollox ħobla u tredda. Madana kollu hemm konsegwenzi diretti tal-emenda għall kostituzzjoni Svizzera introdott minn dan il-vot. Wara din il-bidla kostituzzjonali, il-Kunsill Federali Svizzeru infurmana illi għadu qed jevalwa jekk jinsabx f'pożizzjoni li jiffirma il-protokoll li diġaġin ġin beda li jestendi l moviment ħieles bħala ftejm mal-Kroazja. Il-Kummissjoni kienet ċara daqs il-kristalli qed nistennew din l-estensjoni hekk kif ġi pjanat u ma nistgħux naċċettaw trattament differenti bejn l-Istati membri f'dan qasam kruċjali. Il-Gvern Svizzeru indikanna li ser jikkonkludu r-riflessjonijiet interni tagħhom fuq il-protokoll sa kmieni f'April. Irridu nkunu nafu din l-informazzjoni mill-aktar fis possibbli. Biex nevetaw din it-tip ta' diskriminazzjoni, l-Kunsill qed jinnegozja direttivi mal-Assoċjazzjoni Svizzera u sem fuq l-Orizzont 2020 u l-Erasmus Plus u dan qed norbtuh mal-ftehimiet fuq il-protokoll ta' Kroazja. Il-negozjati ta' dawn il-ftehimiet għal daqstant musser imxu l-qoddim sakemm l-Iżvizzera formalment tikkonkludi l-protokoll isbet fuq abjad. Fin-nuqqas ta' ftehim internazzjonali fuq determinazzjoni tal-kondizjonijiet tal-Assoċjazzjoni tal-Iżvizzera l-Orizzont tal-fej 2020, l-Iżvizzera ma tiħussem f'dan il-programm bħala pajis msieħeb assoċjat. Dan ifisser li l-2014 tfisser li l-Iżvizzera mhux ser jieħdu sem mal orizzont tal 2020 anke fir-rigward il-partijiet terti Hemm interruzzjoni fl-awla. Dittaturi Ewropej fuq il-poplu. Viva! Viva l-libertà! Viva Bizzejja issa minn dawn id-dittaturi. Il-fawajs jew stimsal. Il-President jitlob l-Sur Borghezio jitlaq mill-Kamra. Herr Kollege, Herr Kollege Borghese, verlassen Sie bitte den Plenarsaal. Mr. President, I was just mentioning... Ikomplu uh... l-Kommissarju. Jerġi interrompe President, kollega Borghezio, nitolbok titlaq mill din il-Kamra mill-aktar fis possibli. Herr Kommissar President, jek joġbu kummissarju tista' tkompli. President, konti tinsemmi l-Erasmus Plus dwar l-edukazzjoni palma taf. l iżvizzera issa ma zammitx mal deċiżjonijiet ta' lotjiet tal-lotjiet eh, finanzjari tal-2014. Dan ifisser li fl-2014 li Svizzera muser tieħu sehem fuq l-Erasmus Plus fuq livell indaqs ma' l-Istati membri kif kien maħsub inizjalment u sem tagħhom ser ikun limitat għall attivitajiet ta' kooperazzjoni ma' bħal kwa linkwa pajjiż terz. Nishtiq niċara li dan l fiżar tan negozjati mhux xi kastik jew xi sanzjoni għall-espressjoni tal-elettorat Zvizzeru iżda konsegwenza loġika tal-għażla li l-Iżvizzera qablet konsegwenza li ilhom jafuha minn qabel. Ħadd ma jista' jgħid li huwa sorpriż hawnhekk, ovvjament ħadd m'għandu interess li nkisru dialogu u għalhekk ser inkomplu ninvolvu ruħna kostruttivament bit-tama li nistgħu nsibu soluzzjoni mill-aktar fis possibbli. Iżda rridu nqisu wkoll il-ċirkonstanzi li nbidlu u n-nuqqas ta' konklużjoni tal-protokoll tal-Kroazja. Ix-xogħol tu miex għasna hawnhekk. L-istess rigward u rrid nkun ċar bl-istess mod ħadd minn għana m'għandu interess li item il-ftehim tal-moviment ħieles tal-persuni u jinvoka il-klawżola giljottina kif nimsejħa u jkisser il-ftehimiet li ġew konklużi fl-1999. Laqqas min qed jirressaq din l-inizjattiva mod jimmira l dan. Jiena naf dalek li l-awtoritajiet Zvizzeri jagħmlu sforzi sinifikanti u serji biex jippruvaw jisibu tarf din is-sitwazzjoni u jgħidu li minn sena eh, Uddim minn issa sa sen oħra ikun hemm relazzjonijiet bejn l-Iżvizzera u l-Unjoni Ewropea li jkunu sfiq bħalma kienu qabel id-disa ta' frar. Grazzi. Danke, Kommissar Grazzi, Kommissarju. Naddu issa għal kellima fisem il-gruppi politiċi l-ewwel is-Sinjura McGuinness għal 3 minuti u nofs. Grazzi President. F'dan il-Parlament mhux qegħdin niddubitaw ir-riżultat tal-vot tal-ċittadini Zvizzeri u laqqas id-dritt tagħhom bħala pajjiż sovran li jivvotaw fuq affarijiet li jappartjenu lilhom, imma aħna qed nanalizzaw il-konsegwenzi dal-għodu ta' din id-deċiżjoni. Il-vot kien ċar imma zbriċ 50.3% ta' ċittadini ivvotaw li limitaw il movement ħieles ta' ċittadini fl izvizzera inklusu ċittadini tal-Unjoni Ewropea. L-appoġġ kien b'saħħtu f'reġuni fejn ma tantx hemm moviment ta' ċittadini barranin lejn l izvizzera ma dan huwa riżultat ċar ta' referendum. Il-ġebla ta' xewka kif issemma tal-relazzjonijiet tagħna mal izvizzera jmur lura l-ftehim tas-sebajnijiet u kien hemm fl-1999 u fl-2004 li tinkludu wkoll il-ftehim tal-2002 fejn aħna indirizzajna l-moviment ħieles ta' ċittadini. Ma' drittijiet hemm responsabiltajiet u għalhekk Huwa ċar li ċ-ċittadini Zvizzeri jistennu jafu x'jistennew minn għandna meta firmajna dawn il u aħna ċari x'nint nistennew mill-imsieħba tagħna u l-ħbieb tagħna fl-Iżvizzera. Tista' tinterpreta r-riżultat ta' dan il-vot mill-poplu Zvizzeru bħala xow għalli temmu l-ftehimiet mal-Unjoni Ewropea. Iżda huwa ċar li dan mhux il-każ. Għaliex il-poplu Zvizzeru vota fuq element wieħed u element wieħed biss tal-relazzjoni dejjema u ftejim Mana li jagħmlu restrizzjoni tal-aċċess lejn l-Iżvizzera ċittadini li inkludu wkoll ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Iżda l-moviment ħieles tal-persuni huwa parti fondamentali tal-ftehim tagħna mal-Iżvizzera. Huwa prinċipju fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni stqarret u ħafna kommissjoni arraw anke dal li huwa impossibbli li tagħmel restrizzjoni tal-moviment ħieles tal-persuni u tistenna li żommu tgawdi mill-benefiċċji tal-moviment ħieles tal-prodotti, servizzi u kapital. Il-Gvern Svizzeru rikonoxxa li issa hemm bidla sistemika fir-relazzjoni tagħna. Dan ovvjament mill-riżultat tar-referendum l awn Jirrikonoxxaw bħalna li issa hemm inċertezza fl-Iżvizzera Nifhem illi xi negozji qed iħarsu lejn ir-relokalizzazzjoni tas-sede tagħhom tan-negozju barra mill-Iżvizzera minħabba din l-inċertezza. L-imsieħba Svizzeri tagħna jixtiequ jażlu huma x'jaqbilhom il-min jagħtu aċċess fir-rigward il-moviment ħieles tal-persuni u hemm taħdid dwar il-kwoti. Imma dan mhux possibbli. Il-kwoti huma l-oppost ta' dak li aħna qbilna mal-kontrapartijiet tagħna Svizzeri hemm tliet snin fejn dan ir-referendum jeħtieġ li jidħol fisseħ, iżda il-gvern diġa' wieġeb għal dan il-riżultat billi ma ċettax li jifferma l-protokoll mal-Kroazja li jagħmel restrizzjoni ta' ċittadini Kroati li kun ma jkunux jistgħu jidħlu fl svizzera Għanna ftejmiet tal-Kunsill, taħdidiet fuq il-programmi ta' riċerka, ecc. U naħseb li l-MPs tal-Kroazja jistennowna li nabżu għadrittijiet drittijiet tagħhom Jien ma naħsibx li l-poplu Svizzeru jixtieq ikisser ir-rabtiet sfiqa tagħna, iżda naħseb li matul dawn it-tliet snin irridu nħarsu lejn il-konsegwenzi. Il-ftejemiet jistaw jiġu negozjati mill ġdid imma ma jistawx jiġu mibdula fundamentalment. Impossibbli li tiġi madwar mejda pożizzjoni irrevokabli u testenna li kulħadd ħajċedi u jagħmel li joġbok. Imma ċittadini tkellmu, imma l-Unjoni Ewropea ħatkun ċara. Aħna nistennew li iżommu mal-ftejmiet kollha, niddefendu l-moviment ħieles tal-persuni bħala prinċipju fondamentali u rridu ċarezza mill-imsieħba Zvizzeri tagħna. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin McGuinness. Es folgt nun... Grazzi ħafna, Signora McGuinness. Issa l-onorevoli Svoboda, għandax minuti u nofs. Grazzi ħafna, Sir President. Il-poplu Zvediż tkellem u issa irraħna jdu nota tal- pożizzjoni u deċiżjoni li huma ħadu. Rajna il-kollega tagħna hawnhekk naħseb li nkunu baloħ jekk naħsbu li ċ-ċittadini Ewropej ser jitilfu xogħolhom, tħassibna iva li qed jintilfu ċertu xogħlijiet. Imma rridu naċċettaw deċiżjoni li ttieħdet mill-Iżvizzeri. mill iżvizzeri Issa, il-referendum ta' dissa ta' frar, din miex bis bidla fil-ġestjoni ta' l-immigrazzjoni. Bazzikament, Iva huma qegħdin juru d dubju tagħhom fuq ir-relazzjoni ta' bejn iż-Svizzera u eh, l-Unjoni Ewropea. Bħalma qalet is-Sinjura McGuinness, din hija bidla fundamentali, hija deċiżjoni koll li jirtiraw minn ċertu relazzjonijiet. Nixtieq nitkellem fuq ċertu affarijiet ta' ħasbuni li Svizzeri iridu jaħsbuha sew. Iridu iżommu ir-relazzjoni tajba li għandhom ma' l-Unjoni din hija l-kwistjoni fundamentali. Dan iridu niċċaraw ħafna kollegi ma jaċċettawx bħalna illi dawn huma kwistjonijiet ċentrali mhumiex kustjoni zaħira li nistaw ninjorawa. ħafna ċittadini Zvizzeri fl-Unjoni. Element essenzjali ta' dan il-qbil u tal-ftajim bejn l-Unjoni u l-Iżvizzera qed jiġi injorat. Hemm ħafna aspetti li waslu għal dan. Per eżempju, il-paga minima, leġislazzjoni tal-paga minima li talbu għalija il-trade unions Svizzeri aħna dan provajna namluħ permessa direttiva fil-ħaddima. Dinja xaħġa xi ħaġa aħna wkoll imħasbin fuqha, irridu nindirizzaw ukoll is-social dumping. Dan ukoll ġie diskuss, dan ukoll hawnhekk tisir referenza li permezz dan ir-referendum. Biex nikkonkludi, nixtieq ngħid li l-Iżvizzera qed tajt li hemm banek li qed jinkoraġixxu l-evażjoni tat-taxxa u aħna bħala evażjoni dawn bħal aħna bħala Unjoni ma nistgħux naċċettaw dawn affarijiet. Grazzi ħafna onorevoli, żoboda issa is-Sur Gallagher għażux minuti. Jiena fissem l grupp tiegħi għal den nix jiena dizappuntat fil-referendum li sar dan ix-xar, iva jridu naċċettaw il-deċiżjoni demokratika tal-Iżvizzera. Però s sitwazzjoni għandna qudiemna hija waħda komplessa, hija diffiċli u sensittiva il-kollega tan li qed ixejjer il-bandiera Svizzera ma kienet ma kienx qed jgħin eh, din il-kwistjoni ma rridu nagħmlu xejn biex eh, nagħmlu sitwazzjoni għalar l-ekonomiji ta' l-Unjoni u tal-Iżvizzera huma relatati aktar minn 60% tal-esportazzjoni mill-Iżvizzera tmur fl-Unjoni u il-kummerċ mal-Ġermanja ma, Baden-Württemberg huwa wkoll importanti il-banek Zvizzeri li qed jgħidu li 80,000 xogħol li mhux ser jinħolqu fil-futur u l-ekonomija tal-Iżvizzera ser titbaxxa b'0.3%. L-Unjoni m'għandix tirritalja għanna naraw, għanna nimxu mal-affarijiet legali. Hemm limit li ma nistawx naqbżom ħafna minna nkonsidraw il-movement ħilas tal minn bħala dritt fundamentali li huwa garantit li ċittadini Ewropej bit-trattati u dan m'għandux eh, jiġi jitpoġġa f'dubju. Turkija u l-Izrael ukoll qegħdin jiparteċipaw fil-Horizon 2020 għal-kem daw mandomx eh, regoli li għandhom xaqsmu mal moviment ħila tal-bnedmin, irridu nħarsu lejn il-kooperazzjoni mal-Svizzera. Dan juri l-frammentazzjoni li għanna ma dan eh, il-relazzjoni tagħna ma dan il-pajjiż, għandna nindirizzaw l-aspetti kollha li għandhom xaqsmu mal-relazzjoni mal-Svizzera Dinja xi ħaġa li talbet din il-Kamra wkoll fl-2010 biex tikkonkludi sur President jiena nħeġġeġ l-Istati Membri biex jadottaw il-mandat Ewropew negozjati il-kallim jitaħidlu il-mikrofonu. Grazzi, Sur Gallagher. Issa għal żewġ minuti is-Sur Kon Bendit. Eżis kollegi, l-odwa tajba. L-affarijiet huma sempliċi il-poplu Svizzeru għandu il-libertà u għahilles li vota kif irrid, imma irridu jkunu kol responsabli tal-vot tagħhom. Għalek, fil-ferma tijaj l-affarijiet huma ċari. Il-negozjati kollha ma l-Svizzera għandhom ikunu interrotti u aħna issa qegħdin f'sitwazzjoni ta' qabel il-ftejjim ma l-Svizzera l svizzera sa trid issib soluzzjoni, mhux aħna. Hija s-soċjetà Svizzera li trid issib is-soluzzjonijiet. Ġimma, ġimma wara l-vot, il-sħarriċ kollu li qed issir eh, ssir fl-Iżvizzera jgħid iktar minn 60% fl-Iżvizz tal-poplu Svizzeru kienu jivvotaw differentement kieku kienu femu il-konsegwenzi. Aħna rridu nirrikonoxxu il-vot li tal-Iżvizzera rridu ngħidu l intom kbar, intom qawwijin, intom indipendenti, issa irranġaw. Intom tridu ssibu s-soluzzjonijiet meta ssibuhom erġgħu jew għandna. Unbat, unbat taraw li l-Svizzeri jirġaw jiġu b'tempon bej saqajhom. Għaliex għandhom bżonna għaliex 60% tal-esportazzjoni mill-Svizzera tispiċċa fl-Unjoni Ewropea għaliex il rikkezza tal-Svizzera tiddependi fuq is su Ewropew. Wieħed ma jistax ikollu kollox laqas il-Fond Nazzjonali ma jirmexxilu jsib soluzzjoni intom boloħ, boloħ għaliex intom ma fimtux il-valuri tal-Ewropa. Għalhekk jiena sempliċement qed ngħidilkom l-Ewropa m'għandix iċċedi. L-Ewropa għandha ftejimiet, l-Svizzera għadha tiġħadhom dawn l-ftejimiet, issa l-Svizzera trid issib is-soluzzjonijiet mhux l-Ewropa, aħna għandna l-ħin. L-Svizzera trid terġa issa ta' ġorna roħa u tagħmel dak li hemm bżonn li jsir dik is-sitwazzjoni, Sinjuri, grazzi. Herr Kollege Konbendit, ich rufe Sie wegen Verwendung unparlamentarisch. Onorevoli Konbendit, u zajt eh, klim li mhumiex adattati għalli din il-Kamra. Nixtieq nagħti mikrofonu issa lill-Onorevoli Ford. Il-moviment ħieles huwa prinċipju importanti għall-Unjoni u jiena kburija li qed ngħix parti tal-Ewropa fejn ħafna persuni jixtiequ jiġu jgħixu. Però rridu narfu wkoll li l-immigrazzjoni tista' tpoġġi pressjoni fuq is-servizzi pubbliċi U rridu nisimaw it-ħassib tal-komunitajiet l-immigrazzjoni ġib maħħa benefiċċji għall-ekonomija tagħna u l-kol kemm aħna nibbenefikaw jekk naqsmu dan it-tarif kollu ma' xulxin, irridu nisimaw iż-żewġ naħat tal-istorja li Zvizzera mhijiex stat membru għalhekk huma għandhom id-dritt li jażlu kif jikkontrollaw il-frontieri tagħhom. Però dan huwa suġġett komplikatu sensittiv. Irridu nkunu kalmi u naħsbu sew kif inwiġbu għal din is-sitwazzjoni li Svizzera mhix stat membru imma taħdem magħna fuq ħafna kwestjonijiet li fil-fond il-fondi għal riċerka u l-xjenza jikkontribwixxu magħna anke riċerka fil-universitajiet, riċerka kollaborattiva nippruvaw insolvu problemi għaċ-ċittadini tal-Ewropa u anke għad-dinja kollha. U l kolka kemm aħna qed nebbenefikaw mit-tarif u mill-innovazzjoni li, jisalfu mill-li naħdmu fl-imkien, kolunkwa attentat li niprivaw, li kastigaw l Zvizzera billi nillimitaw il-partizipazzjoni tagħhom fix-xjenza u r-riċerka, dan jista' jkun ta' detriment għalina l-koll. L-Ewropa edha tinbidel, ċertu pajjiżi iridu aktar integrazzjoni u oħrajn le. Jekk aħna irridu nżommu kulħadd fis-suq waħdini mela irridu nippermettu li ċertu, ċertu pajizi ma jipparteċipaw ċertu affarijiet. Irridu insegu situazzjoni fl-Iżvizzera mill-viċin. Inkunu boloħ jekk nirritaljaw jew nkella nieħdu azzjoni ħarxa. Grazzi ħafna, kollega l-Onorevoli Ford, issa naddu għal l-Onorevoli Trianta Filidis għal minuta. Grazzi, Sur President, fl-Iżvizzera ittieħdet deċiżjoni li mhijiex daqshekk differenti minn dak li qed jgħidu li se jagħmlu pajjiżi oħra biex jillimitaw l-immigrazzjoni f'pajjiżhom. Din hija diskriminazzjoni fuq il-ħaddiema migranti u dan qed jiġi użat biex jitnaqsu d-dittijiet tal-ħaddiema biex ikun hemm ukoll cheap labor fil-kumpaniji. Ridu jirrispettaw ukoll ftejmiet kollettivi ma jistax ikollna ħaddiema fejn ħaddiema domestiċi jew baranin li ikollhom jerfgħu responsabilta tal-kriżi qed ibatu il-konsegwenzi huma il-moviment ħieles tal-kapital għalhekk huwa priorità. U imbagħad fl-istess ħin id-dirti ta' ħadima m'għandhomx priorità. Dan wassal biss għal razzizmu u ksenofobija. Irridu nibdlu it-tattika tagħna fuq l-immigrazzjoni u l-ħaddiema, irridu nġildu ir-reba tal-kumpaniji. Tal Din mhijiex soluzzjoni, irridu nibdlu l-pożizzjoni tagħna fuq il kif nindirizzaw il-migrazzjoni u x-xogħol. Grazzi ħafna, Onorevoli Tranta Flidis, issa is-Sinjura Bizzotto għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President, fid-9 ta' frar l-2014 il-poplu Zvizzeru permessa referendum id-deċida fuq il-futur tiegħu huma qalu daqshekk għall-immigrazzjoni u l-Ewropa tittieħu azzjoni. U mhux nikkondannaw din l-għażla li huma għamlu b'mod demokratiku li kieku dan il-referendum sar f'pajjiżi oħra, kieku x'jiġri li kieku jsir fl-Italja pereżempju fejn għandek 3 miljuni u nofs ta' persuni qiegħda fejn 40% taż-żgħażagħ huma qiegħda fejn terz tal-familji huma friskju tal-faqar, iġif ifisser li 18 miljun ruħu ma' friskju tal-faqar. Jekk ir-referendum issir fil-Italja, dan ir-riżultat huwa ovvju, imma is-sussidji u l-għajnuna tkun garantita għal taljani u mhux għal immigranti Mhux dawk li pretendu kollox bxejn mingħajr qatt ma jkunu ħallsu ċenteżmu ta' taxxa, 5 miljon roħ fl-Italja jirrifjutaw li jiġu trattati u li jihdu kura tas saħħax ma jkunx biex jħalsu Fl-Svizzera u l-Ingilterra ma jistawx jittolera aktar l-arroganza ta' din l-Ewropa li t-tiftaħ l-bibin tal- pajjiżi tagħna u tas-suq tax-xogħol. Jekk m'hemmx xogħol għaċ-ċittadini tagħna, jekk l-istat ma jistax jiggarantixxi servizz għaċ-ċittadini tiegħu stess, mela l-immigranti jridu jibqgħu barra. L-akkuża tal-Kummissjoni u ħafna diskorsi ottimisti u u akkużi ta' razzizmu, dan huwa mod żbaljat kif indirizzaw is-sitwazzjoni. L-Ewropa qed turi l-inkapaċità li tindirizza il-kallima jinqatala il-mikrofonu. L-Onorevoli Kles għal-minuta. Dan fuq il televizjoni jett naraw kol xinu il karat xinu għal-karatru ta' din l-Unjoni, kif qed nitrattaw deċiżjoni demokratika. Dan ma jagħmilx sens li noqogħdu nużaw klim ħażin għaliex ir-referendum fuq l-immigrazzjoni tal-Iżvizzer għandu x'jaqsam mal-fatt li l-Iżvizzer issa jridu jiddeterminaw huma stess min jidħol f'pajjiżhom u taħt liema kundizzjonijiet fi kliem ieħor iridu ikunu sedin ta' pajizom stess, mandu xejn xaqsam ma' razzizmu, ksenofobija, jew affarijiet oħrajn simili. Għalek, jekk ikunem referendum fl-Olanda, l-Germania, il-rizultat se jkun l-istess. Immissa naraw il-rizultat se jkun eh, fil-25 ta' Mejju. Grazzi ħafna, onorevoli klas. Issa fuq il-kellima eh, il-kellim li mis huwa il-Kummissarju Andor għal-Kummissjoni. President, onorevoli membri, kif qalu bosta membri, il-drittijiet tal-ħaddiema u li natu servizzi bxejn bejn dan servizzi jeżistu bejn l-Svizzera u l-Unjoni Ewropea dawn jom jeżistu mill-2002. U tnejn aħna benefikajna, id-relazzjonijiet tagħna ma' l-Svizzera huma huma f'saħħithom, huma għandhom l-istess valuri tagħna u għandhom ukoll quddiemhom l-istess sfidi globali. Għalhekk il-futur tal-Iżvizzera jiddependi mill-Ewropa. Issa l-Iżvizzera tittieħu azzjoni skont riżultat tar-referendum, però aħna ser naħdmu flimkien mal-Gvern Zvizzeru biex ir-relazzjonijiet tagħna jinbidlu b'tal-imot li kun aċċettabbli għaż-żewġ naħat. Grazzi ħafna. Grazzi, Kummissarju Andor. Issa l-Onorevoli Kurklas għal-Konsil. Grazzi, President Onorevoli Membri, bħalma dokam għalet il-Kommissjoni. Aħna għanna relazzjonijiet twal ma l-Svizzera li huma relazzjonijiet f'saħħithom huma wieħed mill-aktar imsieħba kummerċjali importanti ir rabtit tagħna huma importanti u saħħithom, però rridu ngħidu illi moviment ħieles tal persuni huma wieħed mill-erba eh, prinċipji fundamentali huwa l-qalba tal-suq waħdini u U ċar illi ma nistawx noqogħdu nażlu li ma drittijiet natu jew le dawn iridu dawn ikun huma f'pakkett u iridu jiġu iridu eh, nirrispettawhom kollha kemm huma nirrispettaw deċiżjoni tal-poplu Zvizzeru imma nippretendu li l-Iżvizzera tirrispetta il- fejmit internazzjonali. Nixtieq nirreferi wkoll punt importanti fejn il-Kunsill ħanota wkoll tal-medja ħażina li saret fuq il-moviment ħieles tal-persuni minħabba r-riżultat tal-referendum fl-Iżvizzera. Aħna nħossu li jekk noqogħdu nagħmlu ġeneralizzazzjoni u noqogħdu nsemmu wkoll dawk li dawk li jagħmlu fodi dan ma jagħmilx ġid għalina anke fid-dawl ta' populizmu li dejjem jikber aħna bħala politiċi għandna id-dmir li ma nagħtux il-populisti tendenzi xenofobiċi. Il-pubbliku jisma il- stqarijiet politiċi rridu nibbażaw l-affarijiet tagħna fuq il-fatti u mhux fuq opinjonijiet. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Korkolas. Mela wasalna fit-tmiem id-dibattitu fuq dan il-punt ser nippermetti l-onorevoli Kortnex biex jagħmel kumment skont 151. Sur Golnex, però